morning to everybody. Our president uh, is a little bit busy. Il-president għanda kem xej xtamil palissa. Għal daqstant senħallu l-informazzjoni dwar deċiżjonijiet tal-koordinaturi għal meta tiġi lura 50 momenti oħra. Sa dak il-ħin forsi sur Bostinaru jispjegħanna l-opinjoni tiegħu dwar biodiversità. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Dear colleagues, for... Grazie ħafna. Kollegi, l għalet nishtiq nifakarkom li il-dokument ta' ħidma fil-rigward tal-opinjonijiet tagħna u tal-attivitajiet tagħna fil-rigward tal-petizzjonijiet eh, tal-passat qed nabbottah bħalissa u ser nippreżentawlkom fil-laqa li jmiss. Issa nirreferi għal punti ewlenin eh, fil-abbozz ta' rapport tiegħi u il-konklużjonijiet ser naddijomkom. Dawn huma ispirati mill-attivitajiet li kena fil-passat, mill-rapporti u koll iktar mill-petizzjonijiet li rċivejna minn ċittadini Ewropej li għandhom xjasmu ma' aspetti ambientali u mod partikolari fi rigward tal-biodiversità. Il-Komitat tal-Petizzjonijiet għala għandu jiġi involut f'din il-kwistjoni fl-opinjoni tiegħi ir-raġunijiet huma dawn. L-ewwel nett għaliex il-Kumitat tal-Petizzjonijiet iċ-ċittadini Ewropej jibatu ħafna petizzjonijiet, ħafna petizzjonijiet li għandhom xjasmu mal-biodiversità u għallura m'għandniex biss l-esperjenza tajba u esperti f'dan ir-rigward iżda wkoll għarfien uh, fid-dettall dwar il-biodiversità u kif din ġiet effettwata riċentament minn Eh, noqqasijiet li hemm fil-proċess tal-implementazzjoni, iżda wkoll minħabba li hemm djufija fis-supervizjoni minnaħa tal-Kummissjoni eh, u minnaħa tal-Istati Membri. Eh, għat ta' petizzjonijiet fir rigward tal-ambjent ġejjin mill-Istati Membri kollha fir rigward sa non implementazzjoni ta' direttivi eh, ta' direttivi jikkonfermaw li hemm noqqasijiet fil-implementazzjonijiet tal-leġislazzjoni Ewropea. Issa serni kwota mill-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea li indirizza il-problema tal-naqis fil-biodiversità sal-2010 dan il-pjan falla u ma kienem lebda rimedju propost għal din għal dan il-fattur. L-Unjoni Ewropea tirrekonoxxi l-fatt eh, li eh, hemm dan il-falliment u eh, probabilment l-Unjoni Ewropea musir nexxila tissolvi din il-problema sal-2010. Jena smajt li il-pjan il pjan kien ippjanat u ġi prezentat il-ġimgħa l-oħra. Ir-riżultati tal-assessjar huma negattivi, 50% tal-ispeċi, 80% tat-tipi tal-habitat protetti ta' id-direttiva tal-habitat m'għandhomx status ta', ta konservazzjoni tajjeb. 40% tal-ispeċi eh, protetti taħt il-direttiva tal-asafar u koll u u koll il-numru ta' speċi invazivi fl-Europa et jibqa jizdiet uh, eh, baġla bħafna iktar uh, konsegwenzi ekonomiċi u ekoloġiċi. Il-telfin fil-biodiversità u l-ekosistemi huwa importanti ħafna għas-soċjetà tagħna, l-ekonomija tagħna u għall-pjaneta tagħna. Ta il-politika ta' diversità tal-Unjoni Ewropea huma il-direttiva dwar l-habitat li huma l-bażi tal-Natura 2000 eh, u żoni eh, protetti. 17% ta' territorju Ewropew issa huwa parti minn min dan il-kontribut importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea, però jekk għanna 70% skużawni taħt it-territorju tal-natura 2000 f'protezzjoni. Protetta, allura aħna rridu nirreferu għal regoli oħrajn ta' protezzjoni tal-ambjent. Bħal per eżempju direttiva tal-ilma, istrumenti legali li għandhom xjaqsmu mal maneġjar tal-foresti, agrikoltura, uh, sajt u akwakultura. Minkejja xi progress kif juru l-indikaturi, il-mira tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea ta' mhux se jintlaħa u l-iskala ta' telfin fil-biodiversità jfissru li hemm bżonn nieħdu azzjoni ta' malajr. X'nistgħu nagħmlu? L-ewwel net, nuqqas ta' kjarifikazzjoni u l-ambigwità ta' ċertu dispożizzjonijiet fih dan ir-regoli tal-Unjoni Ewropea hemm trasposizzjoni impreċiża u ukoll supervizjoni dajfa tal-implementazzjoni ta' dawn il-regoli Ewropej. Jekk nibqaw namlu hekk, aħna nkunu qegħdin ser nkunu qegħdin nimminaw il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u l-liġijiet u regoli tal-Unjoni Ewropea li uh, iserħu fuqhom iċ-ċittadini Ewropej. Minkejja l-prinċipji ta' uh, prekawzjoni u proporzjonalità l-awtoritajiet ser dejjem Jipoġġu il-prioritajiet ekonomiċi tagħhom e, il-fuq mill-konsiderazzjonijiet ambientali minkejja minħabba l-fat li hemm interessi ekonomiċi ovvjament. Aħna mhux qed narfu ċertu fatturi minħabba fekk u allura rridu uh, monitoraġġ uh, effettiv u sistematiku biex inkunu nistgħu nagħtu soluzzjonijiet aħjar. X'inhuma l-isfidi għall-implementazzjoni u it-tip ta' situazzjoni preżenti? L-ewwel net. Dew min biex nistabilixxu il-network li għandna. U kol hemm manager ta' siti li mhuwiex suffiċenti. U kol assessjar strateġiku fuq l-ambjent li ma tantx huwa sodisfaċenti fir rigward ta' kwalità li għandha x'taqsam mal-biodiversità. Is-suġġeriment tiegħi huwa li jinsab fir-rapport tiegħi stess. Irridu nsemmu il-bżonn li niċċertifikaw il-kumpaniji li qed jittrattaw eh, l-assessjar tal-impatt fuq l-ambjent, għal sempliċi raġuni li spiss il-kumpaniji il-gbar jippreferu iħalsu inqas flus għall-istudji u, u jibdew xolom immedjatament u għallura ma jatux kas il-kontenut ta' rapport li automatikament ser ikollu impatt ħażin ħafna fuq il-biodiversità. Umbat, hemm bżonn ta' iktar progress biex nassiguraw li l-assessjar ambjentali li suppost ikun Eh, mamur sistematikament b'relazzjoni ma' operazzjonijiet sensittivi ambientali u fondi mill li għatu fondi l-Unjoni Ewropea l istati membri skużawni u jgħodu attenti għal biodiversità u ittejbu il-benefiċċju ambientali fejn hu possibbli. Iż-żmien bejn il- eh, il-miżuri li jittieħdu u il- l-implementazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni qed idum wisq. Minn meta aħna nindunaw fejn din il-punti ħżiena u sa meta l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni fil-verità u dawn jiġu implementati, dawn il-miżuri jiġu implementati, u għattant twil li qed jagħmel ħafna ħsara. Irridu namlu eh, data ta' skadenza għal dawn l-Istati membri, kif ukoll għal Kummissjoni Ewropea, għaliex inkella ser inkunu qed nippermettulhom li jagħtuna eh, spjegazzjonijiet mhux tajbin għaliex id-biodiversità qiegħda tfalli u qiegħda tmur daqshekk ħażin. Iż-żmien bejn ir-rispons u l-azzjoni irridu nieħduh in konsiderazzjoni u mhux biss fil-każ tal-Istati Membri il-ġodda għaliex dan huwa il-każ ukoll fl-Istati Membri uh, antiki. Il-Kummissjoni rarament tinvestiga kwistjonijiet u ma tatix għanijiet uh, eh, vizjonijiet objettivi fil rigward ta' dak li kunet jiġri fil-Kumitat spiss aħna fil-komitat niffaċċjaw dawn ir-realitajiet, iġifieri risposti uffiċjali nirċievu mill-Istati membri u anka mill-Kummissjoni tant huma vagi u inkonsistenti. Irrid isir xi ħaġa, trid isir bidla. Għal daqstant biex nikonkludi f'dan il-kapitlu problemi fl-manedjar uh, e, irridu jiġu indirezzati. Għanna bżon ta' mira iktar ambizjuża, iktar impenn. L-ewwel net, id-direttiva tal-assessjar tal-impatt fuq l-ambjent hija direttiva ta' proċedura u hija dajfa ħafna. Foqsma li għandhom xaqsmu ma l-ekosistema fraġli u trit tikseb l-anijiet u l tagħha li huma li nassiguraw li jkun hemm ambjent naturali tajjeb kif ukoll uh, wirt storiku li jiġi protett b'mod tajjeb minn żvilupp infrastrutturali. Irridu wkoll insaħħu id-direttiva biex bekk inkunu nistaw nirreagġixxu iktar kmieni fir rigward tal-kwistjoni minnaħa tal-Kumitat ta' l-Ambjent. Irridu intejbu l-leġizlazzjoni preżenti. Kwistjonijiet oħrajn li ġew ispirati mill-istudju li kenna iktar kmieni fil-ħarifa il-dimensjoni transkonfinali tal-biodiversità. Illum qed inqisu il-biodiversità fuq livell lokali, raġjonali u nazzjonali. Però fil-fatt il-biodiversità u l-ambjent huma transkonfinali, kwistjonijiet transkonfinali u għandhom jiġu meqjusa bħala problemi transkonfinali. Għal-daqstant irridu namlu xi ħaġa biex intejbu ukoll li maniġjar transkonfinali tal-dimensjoni uh, tal-biodiversità. F'dan ir-rigward, u għaw ser nikonkludi jiena nissuġġerixxilkom li nsaqsu li l-Komitat tal-Ambjent u wkoll il-Kummissjoni Ewropea biex fir-relazzjonijiet istituzzjoni tagħna mal-ġirien u mal-msieħba tal-Unjoni Ewropea l-istrumenti legali li aħna għanna biex dawn isiru kol vinkolanti għal dawn il-pajizi. Għaliex meta il-problemi li għandhom xjaqsmu ma falliment ta' biodiversità ikunu ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea Iva, ovvjament, aħna na problemi aħna fl-Unjoni Ewropea stess, imma meta l-problemi bħal per eżempju problemi ta' tniġġis jew inkella proġetti ta' infrastruttura kbar ħafna jkunu ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea, aħna ma nalebda għodda legali biex nieħdu azzjoni u nindirizzaw il-problema. Għal daqstanz jiena nitlobkom biex fir-relazzjonijiet istituzzjonali tagħna ikonna strumenti legali biex permezz tagħhom nitrattaw mal-ġirien tagħna u mal-imsieħba tagħna. Per eżempju, il-problema tal-enerġija u li maniġer eh, eh, tal-frontieri f'dan ir-rigward iridu wkoll nirreferu għal problemi għandhom x'aqsmu għal biodiversità biex nikkonkludi. Dija waħda ferm importanti. Aħna rridu implementazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni preżenti Ewropea. Tibdiliet f'din il-leġiżlazzjoni u titjib huma ferm importanti, però l-iktar ħaġa li għandna bżonn hija li nikkonċentraw fuq l-implementazzjoni sħiħa tagħha mill-Istati membri u wkoll monitoraġġ aħjar u azzjoni mill-Kummissjoni meta stat membru partikolari ma jirnexxilux li jimplementa. Nirringrazzjakom jekk jodobkom issa għajdu li x'numa l-opinjonijiet tagħkom fi rigward ta' dawn l-ideat tiegħi jiena nwedkom li ser in... niġbor il eh, proposti ta'kom, l-emendi ta'kom, l-ideat ta'kom Umbat naħdmu fuq id-dokument finali. Nirringrazzjakom mill-ġdid tal-attenzjoni tagħkom. Il-ġimgħa d-dieħla aħna intom ser tirċievu l-abbozz tar rapport fuq il-biodiversità. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi, Sur Bostinaru. Issa ser naddi il-kelma lill-President. Grazzi la parola al rappresentante della Commissione. Rappresentante della Commissione, François Kremer. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, Grazie ħafna, Signora President. Aħna, diġa tkellimna dwar dan il rapport fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Aħna ovvjament konċi ta' din is-sitwazzjoni li miex waħda tajba. U nafu li l-Unjoni Ewropea mhux se tilħaq il-mira tagħha tal-twaqif il ġufija tal-biodiversità sal-2010 dil-ġimma eh, il-Komissjoni prezentat il-komunikat il-ġdid taħar dwar x'nistgħu nagħmlu fir rigward tal-biodiversità din is-sena biex bekk inkunu nistgħu nsaħħu l-attività u l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fir rigward tal-biodiversità li hija fil-fatt problema kbira ħafna Eh, flimkien ma' l-bidla fil-klima. Is-sur Bastinarju semma għat ta' problemi, ovvjament aħna konxi ta' dawn il-problemi u nafu li għana ħafna l-menti, proċeduri ta' ksur, dawn edha tanalizzom il-Komissjoni u nafu li huma l-ikbar fil-qasam tal-ambjent. Eh, għanna ħafna kazi f'dan ir-rigward għanna il-menti dwar nuqqas ta' preċizjoni fl-informazzjoni, ovvjament. Din xikultant tkun ġeja minħabba nuqqas ta' informazzjoni li inerċivu Spess ikonna morru l-ura il-petizjonant u insaqsuhom biex jatuna iktar informazzjoni. U kol, mm, ninvestu ħafna rizorsi minna ħat tal komissjoni biex nitrattaw dawn il-problemi, nista' ngħidilkom li ħafna kollegi tiegħi qegħdin jinvestu ħafna ħin biex jinvestigaw dawn il-kwistjonijiet, ġifieri qed tieħed azzjoni minn ħat tal-Komissjoni fuq qatt ta' kwistjonijiet, bħal pereżempju qed niftakar każ partikolari fil-Polonja fejn irnexxina nwafqu problema kbira ħafna, però hemm ħafna oħrajn però l-iktar ħaġa importanti hija li aħna nieħdu azzjoni proattiva. Kif diġa qed aħna għandna network importanti ħafna fir rigward ta' protezzjoni ta' zoni naturali li huma wkoll zoni ta' żvilupp sostenibbli għandna iktar minn 25,000 minnhom li kopru li kopru 17% tal-Unjoni Ewropea u allura din hija sfida kbira li allura dan qed isir bħala manager effettiv u dan jista' jikkontribwixxi biex niksbu konservazzjoni eh, tal-ambjent. -tal L-istati membri għandhom l-obbligu li jaraw x'inhu xin il-kwistjoni fuq livell nazjonali u jieħdu miżuri nazjonali ta' konservazzjoni u jkollhom għanijiet ċari għas-siti tagħhom u wkoll għal-kontribut tagħhom lejn lan komuni tagħna biex bekk ikonna spazji u eh, habitat differenti fistat eh, fi stat tajjeb ta' konservazzjoni. Intom għettu li ħafna minnhom huma f'kondizzjoni ħafna. Ir-sena l-oħra kellna rapport li juri li 50 sa 60% ta' l-abitat għadhom f'kondizjoni ħażina ħafna. Dan il-network ser jgħin din is-sitwazzjoni, ser jgħin itejjeb din is-sitwazzjoni. Jekk aħna jirnexxielna namlu approċċi ta' maneġar seri, jew ukoll jekk ikollna biżejjed fondi. Din hija xi ħaġa ah, ferm importanti għandna xi għodda għal programmi ta' żvilupp miżuri ambientali li aħna diġa qegħdin ippjanaw li ser nofqu għal natura u biodiversità madwar madwar 20 biljon dawn il-fondi għandhom jintużaw mill-istati membri. Aħna qegħdin naraw li fil-programmi tal-żvilupp rurali Eh, ikkonna u koll il-natura 2000 u għet niprivaw namlu da kollu li nistaw. U koll hemm nuqqas ta' implementazzjoni. Inti semmejt nuqqas ta' implementazzjoni. Iva aħna nistgħu nintervjenu bir rizorsi limitati li għandna, però jekk l-istati membri ma jindunawx eh, x'inhi situazzjoni, sitwazzjoni ma jeħdux din il-ħaġa bis-serjetà, jekk is-settur ekonomiku ma jifimx li l-iżvilupp ta' l-industrija u tal-infrastruttura tista' tirnexxi biss jekk hija sostenibbli mill-lat eh, eh, eh, tal-ekosistema u ta' natura, l sitwazzjoni se tkun waħda diffiċli. Fil-kuntest tal-biodiversità, irridu nipromovu iktar arfien iktar kuxjenza dwar il-biodiversità. Nisperaw li din is-seħ. Il-Kummissjoni għandha għatta inizjattivi li bdiet fl-aħħar snin biex ittejjeb eh, eh, ċarezza u wkoll eh, fir rigward tal-leġislazzjoni eżistenti li għandna waħna konvinti li direttiva tal-habitat hija għodda mm, modern u eccellenti. Dak li għandna bżonn namlu huwa li produċu ħafna linji gwida u sissa fl-aħħar sentejn aħna produċejna linji gwida fuq setturi partikolari li huma ferm importanti. Pal per eżempju partijiet um, uh, uh inland waterways u kol industrija tarriħ, etc. Aħna bdejna dialogu ma dawn is-setturi u aħna qegħdin nippruvaw nikkonvinċihom biex jipparteċipaw fin-netwerk tan-Natura 2000. Mhux biss setturi li għandhom jaċċettaw dawn il-restrizzjonijiet, pero dawn is-setturi għandhom jiġu involuti bil-iżvilupp tagħhom biex ikonna ambjent aħjar. Huwa faċli ħafna li bosta proġetti ikonna namlu xi ħaġa pożittiva. Irridu namlu ħafna iktar. Direttiva tal-abizdat hija bbażata fuq dan l-approċċ u qed tati kumpens, dan huwa tajjeb iva, però dan huwa l-minimu qed niprofaw nassiguraw dan li jsir dan il-minimu, però aħna rridu iktar, rridu li proġetti li huma żviluppati li, li jiġu żviluppati jikkooperaw fl-iżvilupp ta' l-anijiet ta' Natura 2000. Dawn huma punti fil-leġiżlazzjoni ġa eżistenti. Iva sen naddi il-kelma l kollega tiegħi u ser tgħidilkom fil-qosor dwar il-biodiversità u l-attivitajiet tal-post-biodiversità. Grazzi. Grazzi ħafna, nżon fil-qosor ħafna, xtaqt l-opportunità sabiex naġġorna l-Parlament fil-pass rimis għal żvilupp fil-politika. Palma rapporta u ġamitċer, il-valutazzjoni li kienet publikata fl-aħħar tal-2008 kienet eh, valutazzjoni ta' nofs il-żmien u eh, Għabbażi ta' dan, il-Kommissjoni faslet komunikazzjoni l-ġita dotata tal-ġimgħa l-oħra fit 17 ta' Jannar u li d viżjoni għall-Unjoni sa l-2050 u d vizjoni akkumpanjata minn erba alternattivi għal mid-time headline targets sabiex jintlaħqu sa l-2020. Daw l-erba alternativi għandhom livelli differenti ta' ambizzjoni u nittamaw il-Parlament jgħin il-Kommissjoni sabiex nilqu livelli għalet ambizjoni għal dawn il-miri għall-Unjoni Ewropea. Il-żvilupp il-dibattitu politiku issa beda kien hemm konferenza ta' livellu li f'Madrid it-tlieta u l-erba ta' dil-ġimgħa fej Presidenza Spanjola saħqet fuq l-importanza ta' din il-kwistjoni u hija determinata sabiex tilħa konklużjoni tal-Konsil f'Marzu li mbagħad jiġu adottati fil-summit tal-Rebija. Dan se jipprovdi il-bażi għal żluppi tal-Kommissjoni ta' strateġija ta' wara l-2010 li tamaw li nadottaw sl-aħħar tas-sena. U fis-strateġija il-Kommissjoni qed tieħu bis-serjetà kbira iħtieġa għal eh, livelli minimi f'saħħithom u l-użu ta' indikaturi sabiex jissegwu progress jew nuqqas ta' progress li jsir mill-2011-2020 u ħan rapportaw regolarment lill-Parlament dwar dan barra minnek il-Kommissjoni wkoll tipprovdi sal-aħħar ta' din is-sena l-ewwel mappa ta' servizzi ta' ekosistema fl-Europa li biodiversità miex biss kwestjoni ta' protezzjoni ta' habitat tu speċi imma għandha wkoll rol importanti xtilab fil dispożizzjoni ta' servizzi għal dak nużam ħażna ta' ilma, ta' karbonju, ta' njamu, dan ħajkollu impatt qawwi fuq l-ekonomija tagħna jekk eh, dawn il-punti li semmejt jibdew jikkollessaw. Nittama illi eh, intom tejnuna sabiex nadottaw miris b'saħħithom u ambizzjużi pjantazzjoni illi nistaw jistaw issaħħu il pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-xena internazzjonali. San għanna l-konferenza COP10 f'Ottubru f'Goja fejn l-Unjoni Ewropea tixtieq tkun b'saħħitha. Dan sabiex intikom l-iżviluppi li ġejjin. Uh, sì, Grazie ħafna. Permettu li sekonda xaqt nirgrazza l onorvali Bosinaru u l rappresentanti tal-Kommissjoni. Men dan ħareċ ċarit f'war dan ir-rapport għandna ħtieġa li niftħu diskussjoni ma tikol is il-ħinijiet li fihom qed tagħdem il-Kommissjoni u l-ħinijiet sa meta nibatu l-opinjoni tagħna għadna li niddiskutu dan il-punt fil-qalimis tal-Kumitat. jekk forsi tixtieq titkellem l-Onorevoli kien jekk joġobkom l-intervent inħalluhom mal-qalimis tal-Kumitat. Just briefly, I'll do it very briefly. Fil-qosor ħafna biex ngħid illi eh, li kieku l-efficienza kella Salvadinja kieku eh, sikuri bħalissa, għalek jiena bezza bil messagġ mill-Kommissjoni għax il-leġizlazzjoni li għanna bħalissa fi żewġ direttivi hija tajba. Hija tajba ħafna ma mhix qed tiġi mwettqa. La mill-istati membri u laqas mill-Kummissjoni. Għalhekk eh, jħaġa li tbeżżanni. Barroso ħabbar li juħa jirrevedi eh, din il-ħaġa u meta din il-ħaġa reġet ġiet fil-Portugal kienet ħaġa li bezzatni. Dan kollu xorbat mal-mod kif iġi trattata l-affarijiet kien ħasir rapport fuq kif il-direttiva dwar il-biodiversità ġiet trattata. Kienet affari li verament mhux samin min ikun wieħed ikun kuntent bija. Mhux il-problema mhix fil-leġislazzjoni, imma kif titwettaq. Just a small remark. Nixtieq nagħmel kumment xejken, Sinjura President. L-ewwel net kontent jena bl-ispjega u l-wedit li aħna rċivejna mill-Kummissjoni. Imma hawnhekk hawn ċertu livell ta' xettiċiżmu. Għalfejn? Kif dak nagħmlu xaqsam l-implementazzjoni sħiħa tal- regoli li hemm bħalissa, imma hemm żewġ każijiet oħra rid nixtieq insemmi. Il-petizzjoni fuq il-Nord Stream li kellna hawnhekk fil-kumitat il-Komissarju Dimas u Pilbax weduna li aħna għandna niġu marfa fuq l-istudju tal-impatt. U fuq dan il-proġett il-proġett ukoll li kien hemm petizzjoni kbira fuqu. Kważ wasanna fi frar tal-2010 imma ħadd mill meps ma waslitlu xi informazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni illi dan ir-rapport huwa wieħed sieħu huwa l-aħjar soluzzjoni biex insalvaw il-biodiversità. Imbagħad meta niddiskutu meta diskutejna l-istrateġija fuq il-Baħar Baltiku, il-Kummissjoni, l-istess Kummissjoni u r-rappreżentanza Svediża tal-Presidenza li kellna qabel għalunna li l-istrateġija tal-Bahar Baltiku hija waħda li eh, hija sħiħa, hija waħda kompluta u li ma kienx hemm Russja għax Russja eh, miex membru tal-Unjoni Ewropea u għalulna li il-kwistjoni ta' Nord Stream hija waħda kummerċjali. Allura ma kellix tidħol hawnhekk jekk ħanamlu l-istess ħaġa għal Baħar l-Iswed u għal reġuni oħrajn fejn il-pipelines ħajġu juża bħala proġetti kummerċjali, allura il-trattati li jisiru b'mod bilaterali bejn e, il-kumpaniji nħallu ma' għaddejjin u bat ngħidu għalfejn għaw dan it-telf tal-biodiversità. U nindunaw li għandna bżonn soluzzjoni sħiħa illi tkopri l-ambjent u koll. Dejem jisom jaslu, jaslu na wedit fuq wedit, imma semmek neqpaw. Hemm bżonn li jkun hemm regoli vinkolanti. Azzjoni rivali Bossenaru, bla dubju batna stediniet ċari anka l rappresentanti tal komissjoni sabiex sal-laqa li jmiss meta niftħu id-diskussjoni għal membri tal-Komitat sabiex jibatunna puntu pjunti ta' kjarifika l-ewwel fuq l attuazzjoni ta' direttivi u għalfejn ċertu punti mumiex qed isibu eh, triq faċli minn kejja il-dettalji nsibu fid disciplina komunitarja u anka għaliex aħna m'għandniex sissa informazzjoni dwar eh, xi ġralhom daw il-punti anka meta wieħed iqis in-numru ta' petizzjonijiet illi qed jitrattaw di kwistjoni ambientali u li għandna qudiem dan il-kumitat għankallum trattajna il-rapport ta' Sur Bostinaru. Naddu sal-punt li jmiss, si żewġ punti li jmiss li għandna fuq l-aġenda tagħna. Il-16 il-petizzjonijiet fil-punti 17 u 18 tal-aġenda tagħna. Dawn ġew eh, maqudin flimkien għaliex jitrattaw kwistjoni komuni F'termini ġenerali, l-petizzjonijiet jitrattaw il-kwistjoni tal-emerġenza ambientali fil-reġun tal-kampanja, oħrajn u kol jitlu fuq punti speċifiċi tal- kritika kontra impjanti li mbnew fil-reġun tal-kampanja u kol petizzjoni oħrajn jitkellmu dwar il-dannu għas-saħħa u l-ambjent illi ġew ikkawżati mill-amministrazzjoni mhux korretta tal-istrutturi li għandhom xaqsmu ma' trattament tal-iskart fil-reġun tal-kampanja u fuq daw il-petizzjonijiet ġa kena hidma fih dan il-komitat fis seduta tal-ewwel ta' Diċembru fej tkellmu il-petizzjonanti wara dan ukoll wara li smajna l-Kumitat Eżekuttiv kellimna l rappresentanti tal-Gvern Taljan u anka l-amministrazzjoni ta' reġun tal-kampanja sabiex jajdonna fiex waslu l-affarijiet. Sissa, għanna l-Komitat Eżekuttiv li huwa impenjat f'eżerċizzju ta' verifikar propju fir-reġun, fir-reġun tal-kampanja u raw li kien hemm ksur tal-liġi komunitarja, eh, ksur tal-liġi ambientali u għalhekk bdiet proċedura ta' infrazzjoni kontra pajjiżna u r-reġun tal-kampanja illi fil-preżent il-kwestjoni tinsab u dim il-Qorti tal-Ġustizzja. Il-Komitat Eżekuttiv anka fl-aħħar laqa tal-istess Komitat ir-repetit u dim il-Komitat tal Petizzjonijiet il-azzjoni ta' verifika ta' waħda miftuħa u bħalissa għaddej eżerċizzju ta' verifika fuq il-kapacità brabta mal inizjattivi l-ġodda li ġew implementati fuq livell lokali sabiex ikun hemm il-kupru u nagħtu nifs ġdid ukoll il dawn il-punti fil-ħsieb Ewropew sabiex inwaslu riżorsi komunitarji fuq il-post. Minn fuq dil-kwistjoni skont l-ordni li għandna fuq l-aġenda l-ewwel nibdew bil-professur Adam li huwa kap ta' delegazzjoni lillum se nisimgħu. Grazzi ħafna preżenza tagħkom. Grazie Presidente. Grazzi ħafna. Xtaqt nirringrazzja partikolarment kemm lila kif ukoll il-Komitat kollu kemm hu tal-li tal l-autorità italjani il-possibilità illi jitkelmu jitfawdaw l-fuq eh, x'inhi situazzjoni palissa. Nfakkarkom li menna ħati għaj fl-aħħar ta' Deċembru, fl ta' Deċembru ġiet dotata dekret ta' liġi li twassal tmiem għal situazzjoni ta' emerġenza u id-daħħal mill-ġdid l-amministrazzjoni reġjonali dak nixtaqsam kompetenza fuq dan il-punti skwadra taljana li għanna unnek, għanna membri tal-amministrazzjoni tal-reġun tal-kampanja u minnaħal uħra għanna u koll kollegi tal-komitat, mġej me komitat li meċċew situazzjoni ta' emerġenza u li se jirrispondu għal mistoqsijiet li jista' jkollu komitat. U kol forsi nirrispondu għazħassib illi ħarġu minn uħut li t-prezentati u dan il-kumitat. Jekk taqbel inti l-ewwel nett eh, ngħaddi l-kelma l kollegi mir-reġun tal-kampanja b'mod partikolari il-professur Santa Croce. Grazie ħafna. Kif qal il-professur, l-aktar ħaġa importanti il-gvern reġjonali issa f'fażi tal-kupru reġaħa fideh il-kompetenzi kollha wara perjodu twil ta' situazzjoni fejn ma kienniex dal-poteri u fejn loqna qafas u tlisa biex nerġaw lura għas sitwazzjoni ordinarja. Il-reġun ħadet fideja fl-2007 u 2008 liġijiet reġjonali illi reġaw faslu mill-ġdid il-qafas għal tmexxija ta' situazzjoni tal-iskart. L-ewwel ħaġa importanti għaliex hija wkoll soġġett ta' proċedura ta' infrazzjoni fil-periodu preċedenti kien hemm imfassal pjan ġdid tal-amministrazzjoni tas settur tal-iskart u li kien implementat kien permezz kien implementat mir-reġun biħsebijiet propi, però għadna qegħdin nippruvaw nipperfezzjonaw dan il-pjan sabiex li reġun intuwa strument strument ta' pjanifika li huwa indispensabbli għal eh, tmexxija tal-trattament tal-iskart. L-istess ħaġa tott ukoll għal eh, trattament ta' skart speċjali u hawnhekk ukoll fil-liġi reġjonali qed ninkludu punt fejn l-awtorità reġjonali għattati tagħti karigu speċjali għal korp speċjali l-attak li u dan il-pjan ingħata lill-awtorità reġjonali għadda minn l-ewwel fażi pubblika ta' diskussjoni u issa qed nistennew li nirpreparaw ir-rapport ambjentali sabiex ikun approvat mill-organi ta' pariri u għalhekk qed nippruvaw eh, impaċu l-affarijiet skemm għal dak li skart urbano anke għal dak li għandu xaqsam skart speċjali. punti ieħor speċjali. Grazzi wkoll għal dak illi kenna fil-dekret li ħareġ mill-gvern ħaffifna il-punti normativi fuq livell reġjonali illi jagħtu dispożizzjonijiet sabiex jitwaqfu awtoritajiet provinċjali, soċjetajiet provinċjali illi għandhom fidejhom illi jippjanifikaw fuq livell provinċjali wkoll illi jmexxu iċ-ċiklu tal-iskart fl-bliet. Dan ifisser illi se jkollna sistema fejn waqafna soċjetajiet involuti kollha u pass pass edin ukoll koll inkludu organizmi li kienu inklużi fliġi preċedenti tal-1993 u edin jorganizzaw u jikonċentraw l-attività tagħhom fuq livell provinċjali sabiex eh, jitrataw l-kwistjoni ta' trattament tal-iskar. Dawn l-autoritajiet edin jaħdmu permezz ta' patrimonju li għadda lejna mill-struttura ta' komitati għaliex fil-periodu reċenti fej kena l-komitat speċjali mex il-bicċa waqqafna u kol impjanti li jisseparaw l-skart dan sabiex nibdew il-xol skont tipoloġija speċjali tal-iskart, jkun hemm trattament ta' jiġifieri jkun hemm riċiklaġġ aktar effiċenti, kupru aktar effiċenti jew inkella fl-aħħar mill ħar ikun hemm trattament ta' ħari. Issa dwar l-irkupru Bis-swit il-bicċa tal-impjanti, il-bini tal-impjanti, kemm l-istruttura tal-komitati permezz ta' azzjoni ta' konċertazzjoni ma' suġġetti interessati, ġifiri partit interessati li huma kemm il-konsumaturi kif ukoll il-produtturi, bdew attivitajiet fejn zidna li fukar fuq il-separazzjoni tal-iskart fejn għanna konsarzjonijiet li għandhom xaqsu ma li pakkettjar il-kludajni u fil-proċess. Il-reġun minna ħatijaw anka blajnuna finanzjarja komunitarja il-finanzjat u għada tal-loka finanzi għal kunsili lokali sabiex jatwaw il-proġetti tagħhom ta' separazzjoni tal-iskart. Għal daqstant kena trasferiment lejn l-xiri ta' strumenti sabiex nejnu il-separazzjoni tal-iskarts fost il-lokalitajt differenti. Sabiex nibqaw fl-ambitu ekonomiku finanzjarju, xtaqt najt illi din l-attività ma kienieċ attività sempliċi tal-gvern ċentrali u gvern reġjonali ma kienitx attività ta' trasferiment sempliċi ta' fondi komunitarji lejn l-autoritajiet lokali sabiex il-separazzjoni tal-iskart iżżid. Imma il-finanzjament komunitarju ġinkluż għafas aktar ġenerali. Illi għat importanza u koll l-finanzjamenti nazzjonali u għal daqstant ġi approvat program fl-ambitu tal-AFAS tappoċ nazzjonali illi jidentifika miri ta' servizz, l-kim sejħa miri ta' servizz, u aħna, grazzi għal din is-sistema, ħankun qed żidu b'mod sostanzjali l-isforzi ekonomiċi illi ġejjin mill-fondi komunitari għaliex qoddim il-verifika ta' eh, il-ħuq ta' ċertu miri li nsibu f'dan il-pjan, aħna grazzi għal finanzjamenti nazzjonali se jkonna inċentivi, inċentivi illi se jmorru l-aktar għall-autoritajiet lokali li l-aktar se jiksbu riżultati tajbin fis separazzjoni tal-iskart. Dawn l-inċentivi morru parzialment li reġuni parti u koll morru għal konsilli lokali dejjem skont ir-riżultati mill-ħuqa. Għal daqstant tkellimna dwar eh, il-regoli, tkellimna dwar l-aspet finanzjarju kol. Ma nix u kol ninsew l-aspet tal-monitoraċ, il-reġun, issa għandu fidejh strument ġdijt u informatizzat illi u għamsemmi osservatorju tal-iskart illi għall-iskart fl-ibliet kien strument li ġi użat mill-Komitat Straordinarju bħala eh, sistema għatmexxija ta' trattament tal-iskart. Għalhekk għandna sa database illi tiġbor eh, kull xar il-livelli ta' separazzjoni tal-iskart lokal blokal u dan ippermettilna illi nevalwaw illi il-separazzjoni tal-iskart fuq livell reġjonali pala medja reġjonali grazzi għal punti li semmejt laħqet u għaddiet il-medja ta' 22%. Dan qed nitkellmu fuq eh, l-iskart f'termini ġenerali. Hemm ovvjament xi noqqasijiet għal dak l-għandu xaqsam ċerta awtoritajiet lokali illi kellhom aktar kapacità organizzattiva u kellhom ukoll aktar possibilità għal dak l-għandu xaqsam infrastruttura u impjanti. Waqt eh, żmien meta kellna muqqa fil-komitat, issa ġew stabilja anzi dak iż-żmien ukoll twaqfu impjanti għal selezzjoni li semmejt u li se jmorru għas servizz tas soġġetajiet provinċali li ħajibdew jitilqu jaħdmu b'kapital teknoloġiku illi jgħinhom jaħdmu aħjar u jaħdmu minn issa wkoll. U wkoll qed jgħinhom sabiex jakkwistaw strutturi li ħallewlhom l-entitajiet preċedenti u li kienu jiedossib il-bicċa xogħol qabel ma twaqqaf fil-komitat. Fost il-miri, fost l-indikaturi ta' miri ta' servizz, dawk kelli eh, sejatu l-inċentivi, għanna il zida fi sezzjoni organiku eh, għal e, xaqsam il-kupru. Il-kupru pala sustanza organika. Finanzjajna aħna anka grazzi għal pjan operativ preċedenti fuq livell reġjonali għal dak nxaqsam finanzi komunitarji finanzjajna ehm, ħafna impjanti ta' kompostaċ li edin jaħdmu u li sejna su il- eh, fil-frazzjoni um dal dak xaqsam likwida li taddi li tintrema fil-mizbliet għal dak għandu xaqsam il-pont li jmiss fuq il-monitoraġġ Emżon najdu ngħidu illi il reġun tal-kampanja kienet mażula bħala l-ewwel reġun sabiex tibda tħaddem sistema li ġa tħaddem fuq livell ta' priotipu sabiex issir traċċabilità tal-iskart il-Ministru tal-Ministeru tal-Ambjent waqqaf sistema ta' traċabilità tal-iskart għal dak nixaqsam skart speċjali industrijali u bħalissa fir-reġun tal-kampanja din is-sistema ta' traċabilità qed tiġi mifruxa b'mod sperimentali għal anka għall-iskart fl-bliet. Dan ifisser se jkun hemm possibilità li f'ħin ġust ikun hemm monitoraġġ tal-iskart fuq livell nazzjonali. Naħseb illi dak li għat huwa għabizzejiet bħala għafas sabiex nagħtu sinjal b'saħħtu illi ir-reġun qed joħroġ mill-istat emerġenza li kien fih, punt ieħor eh, li xtaqt insemmi hu illi fil-liġi qafas anzi skużawni għet il-kellim fil-liġ reġjonali, ġiet inkluża wkoll stabilita direzzjoni tal-iskart illi bdiet taħdem propju din is-sena u li jien għandi l-unur illi mmexxi u nittama illi l-isforzi tagħna iwasluna għal riżultati pożittivi. Grazzi. Grazzi lilek. Xi ħaġa li nixtiequ aħna lkoll. Issa. Roberto Adam. No. Roberto, professor Adam di nuovo. Professor Adam, jekk Iva, grazzi ħafna, Signor President, jek taqbel inti nista' naddi s sal kelma l-kap tal-istruttura teknika ta' sottosegretarjat, l-avukat filjolija, sabiex eh, ikonna l-istampa kompluta biex najdu hekk. Tajjeb, l-avukat eh, filjolija mela. Rodwa tajba, grazzi tal-li tajtunni l-kelma. Palma qal tajjeb ħafna reġun il riżultat illi stabilixxejna li noħorġu mill-istat emerġenza wara xieħ 15-il sena fejn kenna sitwazzjoni kritika, issa fl-aħħar il ħakna l-mira tagħna grazzi għad dekret liġi ta' Mejju 2008 il-miri li ġew identifikati kienet il-mira li noħorġu sal-30 ta' Deċembru tal-2009 minn din is-sitwazzjoni ta' emerġenza li kienet ilha tkarkar snin u wkoll illi narmaw għal dak minn infrastruttura territorju kollu sabiex ikun tassew possibbli ikonna kontest ta' esigenzi speċifiku għal dak għandu xjaqsam it-trattament ta' ċiklu tal-riskard fir-reġun tal-kampanja. Dawn il-miri ntlaħqu. Ntlaħqu grazzi għal ħafna inizjattivi. L-ewwel inizjattiva forsi dik l-iktar importanti kienet dik illi ħafna miżbliet eh, jaħdmu kif suppost, skont il-liġi, skont il-liġi komunitarja unka dik nazzjonali, miżbliet illi illum jatumna l-possibilità illi il-reġun tal-kampanja taħdem mod autonomu ta' tliet sini ġejjin. Palista, dak nixtaqsam infrastruttura, il-reġun tal-kampanja tibrilla meta nqablu ma l-bqija tal-pajis. Ija l-iktar għadha b'saħħitha għal dak nixtaqsam infrastruttura. Fija insabu impjanti ta' trattament tal-iskart, impjanti importanti ħafna, li ġew armati, li ġew modernizzati wkoll u li għadna qegħdin intejbu wkoll. Sabiex niżguraw li l-iskart qabel ma jintrema definitivament jiġi trattat, jiġi verifikat, jitnaddaf biex ngħidu hekk dan sabiex niproteġu aħjar il-kollettività dak l-għandu xaqsam id-destinazzjoni aħarija ta' dan il-materjal. Il-liġi bkoll id-dekret identifika b'mod speċifiku fejn kellhom isseħħu fejn kellhom jiġu stabiliti dawn l-impjanti. U dan għamlu grazzi anki għal studju li sar illi konsidra wkoll serje għafas eh, differenti u kol sabiex jizgura tmexxija ġusta taċ ċiklu tal-iltar iskart U kol ma din l-attività ta' tisħiħ tal-infrastruttura kenna u kol l-izvilup teknoloġiku grazzi għal impjanti speċjali illi fl-axħar ġew imlestija termalizzazzjoni illi l-lum jista fil-fat innadda fil produċ enerġija xi 2000 tunnellata kuljum ta' materjal. U sabiex natu aktar tisħiħ il dan l-impjant, tajjeb najdu li fil-prezent għanna produzzjoni medja illi hija anqas minn 5500 tonnellata kuljum ta' skart għalhekk dan l-impjant illi huwa fost l-akbar fl-Europa, jek mux l-akbar fl-Europa ta' tip tijaw, u għakapaċi jassorbi jek nistaw najdu jek xi 40% tal-produzzjoni ta' skart fil-reġun. Impjant li għana gburin bi, għalix dan impjant li jaħkra eh, ammont daqsek kbir ta' skart tana riżultati aħjar meta mqabla ma dawk li eh, konna qed niprevedu dan l-impjant mhux biss jirrispetta il-regoli komunitarji dak li nxaqsam emissjonijiet imma saħan sitra jirrispetta regoli ambientali għafa speċifiku illi kien definit moċċar għal ħidma tal-impjanti illi waktar ibes fil-fatt minn dawk li huma il-limiti, dawk il-limiti inklużi fil-regoli nazzjonali u dawk komunitarji. Jiena ninsaf pozizjoni jekk tkun trid il-Kommissjoni li produċi dokumenti illi s-saxħa dak li qed ngħidu. Li l mill-polemiċi kollha illi ħarġu polemiċi strumentali għandna mhux biss numri illi farġuna imma wkoll numri figuri illi enu l gvern sabiex jimplementa inizjattivi differenti sabiex il-reġun tal-kampanja insaxħuwa għal nandu x'jaqsam il-ċiklu tal-iskart. Sabiex ikunem eh, termovalizzaturi aħjar illi jiproduċu enerġija u koll u li jittrattaw l-iskart sikur tasħiħa. Palissa teknoloġija disponibli tawna riżultati sorprendenti anka jekk eh, ix-xogħol għadu għaddej. Però minkejja dan nistgħu ġanajdu li mhux biss qegħdin nilħu l-miri li konna stabilit xejna imma wkoll għanna betu iħor 20 sa 25% ta' emissjonijiet meta mqabla mal mija fil-mija li insibu eh, definiti fil-regoli. Ġivet nitkellmu fuq riżultat eccellenti u l-kontrott l-istat u reġun qed ikomplu jagħmlu għal dak nixaqsam l-impjant qed jiżgurawna li dan l-impjant ikompli jaħdem frispet sħiħ tal-liġi. Kien importanti ħafna lajnuna li saret għal dak xaqsam L-implementazzjoni tal-separazzjoni tal-iskajs kif għal ilu il-rappresentant tal-reġun tal-kampanja bejwetu jħor ir-dupjajna il-percentaċ ta', skart li ġi trattat mod differenzjat ma qabbel ma sena ilu. Dan, blebda dubju, wassal għal tnaqqis konsistenti ta' dak li għandu jaqsam materjal illi jmur fil-mizblid. Bekk, sanna skart illi b'ximot jew ieħor ġi kwalifikat. Skart illi għal dak naġaqsa mis-separazzjoni wasal għal riżultati aħjar. Issa, dan il-qafas, qafas bla dubju pożittiv li kien frott ta' xogħol ibes li ħasen hawn nofs u li sajb sinerġija sieħa mal-amministrazzjoni reġjonali propju f'din is-sena u nofs il-protezzjoni ċivili tal-President tal-Ministri eh, eh, wassal sabiex ikun hemm skwadra sħiħa li ħadmet mal-awtoritajiet reġjonali li dejjem inkludiet il-know-how tagħha għal dak nxaqsam kif l-amministrazzjoni ċentrali eh, stabilixiet l-affarijiet u kif tipproċedi. Anka meta tqis li l-iskadenza kienet qiegħda tafas, bdejna ħadna triq li għanda xtaqsam mal-fazi ta' wara l-emerġenza u li għadha għaddejja. Palissa qegħdin għaddejjin minn sistema ta' kopilotaġġ ta' sistema sabiex nitrasferixxu l-ideat differenti, l-arfin differenti, tekniċi differenti, illi zvilupajna fl-aħħar snin sabiex ir-reġun tmexxi situazzjoni preżenti u tmexxi wkoll l-inizjattivi varji ta' risposti skont iħtiġijiet ta' reġun f'dil kwistjoni ek sensittiva. Stabilixxejna wkoll perjodu illi fih l-amministrazzjoni ċentrali tkompli taħdem fuq livell ta' konsulenza, fuq livell ta' appoġġ għal rigward tal-autoritajiet territorjali li għandhom il-bicċa xogħol jibsa illi jidħolu attribuzzjonijiet tal-liġi sabiex eh, iqasmu xogħol istituzzjonali. Inkludejna wkoll kif maruf implementazzjoni tal-sistema speċjal fuq il-kwistjoni bid-dikriet tal-liġi wieħed 2008 għal-gvern ħass illi bla dubju irrit eh, implementa sanzjonijiet fuq livell amministrattiv u anka fuq livell penali kontra dawk illi eh, kissru liġi f'dan il-kustjoni. Għal dak xaqsam din is-sistema ta' regoli, sistema ta' ħafna kena risposta pozittiva tal-kollettività, risposta pozittiva li ġiet ukoll minn eh, kultura illi nibtet u li waslet minnaħa għal titjib kifedna tal-livell ta' separazzjoni illi setaw jintlaħqu u li jintlaħqu grazzi għal kollaborazzjoni sħiħa mit-ċittadini. U minnaħa, grazzi u kol kif intqal għal sistema ta' sanzjonijiet illi mill-ewel ħonqot attivitajiet illegali illi servew ta' eżempju għal dak li għandu jisir fil-ġejjini. Din is-sistema, sistema komplessa, illi waslet għal riżultati li xtaqna, insibuha fil-reglamentazzjoni li se tiġi adottata fl-2010 u għal daqstant aħna naħsbu illi fil-preżent għandu jkun hemm il-kondizzjonijiet kollha sabiex niżguraw tmexxija kif suppost fuq livell ordinarju. Palissa l-Gvern Taljan jinsab pozizjoni li jagħti informazzjoni dokumentata sabiex nippermettu l kulħadd li jifferifika ir-riżultati kollha miksuba u wkoll x'inhu l-potenzjal preżenti u koll eh, inxejnu darba l dejjem l-idea li nistgħu morru lura għal sitwazzjoni kritika kif kellna. Grazie ħafna, ma nafx il-professor jixtieq xie konkludi, jidher li le, tajb wisq. Rappresentant tal-Kommissjoni, il-professoressa Buccella. Grazzi ħafna. Fissem il-Kommissjoni Ewropea, xtaqt nintervjen għal dak il-petizzjonijiet il-li nsibu fuq l-agenda l-lum petizzjonijiet li ġa kena l-opportunità li niddiskutu u li fuqom personalment prezentajt l-opinjoni tal-Komissjoni tal propju fil-laqqa ta' dan il-Komitat tal-ewwel ta' Deċembru. Walda stant. Illum mus naħli aktar il-ħin tal-membri tal-Komitat billi noqgħod nirrepeti dak li intqal dak l għat fl-ewwel ta' Deċembru. Għabba prezenta żewġ punti li għandhom xaqsmu mal kwistjoni li hemm qoddim il-qorti tal-ġustizzja u il kwistjoni tal-finanzjament komunitarji. billi fl-aħħar laqan talbet informazzjoni dwar dan xtaqt nirringrazzja lill awtoritajiet taljani sabiex għal fat li tawna xi informazzjoni minn mindu beda puntu eh, dan il-punta disgwit bejn il-Komissjoni Ewropea u l-Reġun tal-Kampanja, l-Gvern għana tlabna ħafna drabi illi iż-żomuna aġġornati. U l-informazzjoni orali li kena l-lum kienet l-ewel tip ta' informazzjoni li rċevejna dwar is-sitwazzjoni preżenti. Il-proċedura ta' ksur bdiet f'Ġunju 2007 għal ksur tad direttiva għafas fuq l-iskart. Il-Komissjoni mbagħad ħadet id-deċiżjoni illi tidħol fil-qorti f'Mejju tal-2008. Inkawża qudiem qorti tal-Ġustizzja tal-Lussemburgu eh, seħet fit-3 Diċembru li għaddiet, ġifieri jumejn wara il-laqa illi fija tkellimna dwar il-petizzjoni. U l-qorti qalet li d-deċiżjoni fis-sentenza se tittieħed mingħajr ma noqogħdu nistennew mingħajr il-ħtieġa illi jkollna l-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali. Ovvjament mhux fidejja jew il-Komissjoni natu indikazzjoni ta' data ta' sentenza. Però qed nistennew l-sentenza tittieħed qabel is-sajf. U anka forsi fi xhur li ġejjin ukoll. Skont il-Kommissjoni huwa biss grazzi għall-intervent, u mhux biss grazzi għall-intervent, anka grazzi għall kalendarizzazzjoni, u l-istudju ta' network ta' infrastrutturi għal dak nandu xasam il-trattament grazzi għal definizzjoni koerenti tal-tmexxija ta' trattament tal-iskart mek biss eh, fil-kampanja nistaw niżguraw ukoll konformità sħiħa għal-liġi Ewropea f'dan il-qasam. Il-Komissjoni se tiffoka fuq dan fil-fażi ta' wara sentenza tal-qorti. Ġala darba sentenza tkun favorevoli għall-opinjoni tal komissjoni u li l-qorti jaċċerta li l-liġi komunitarja ġiet miksura fil-reġun tal-kampanja. Staqt issantu jkom xie informazzjoni malaj malaj dwar il-konfinanzjament fin komunitarju fil-reġun tal-kampanja fis-settur tal-iskart. Oddim il-kriżi illi eh, kenna fil-bidu tal-2007 fil-rebbija il-kofinanzjament fis-settur tal-iskart u fis-settur tal-iskart biss kienu blokkati għal reġun tal-kampanja mill-8 ġunju tal-2007 l-imblok fuq l-ħasijiet għadu validu u jinteressa żewġ periodi ta' programmazzjoni 2006-2007-2013. Skont il-Kommissjoni fil-fatt in-nuqqas ta' sistema valida ta' trattament tal-iskajt fil-reġun il kienet tirrappreżenta il-pedament ta' ksur kif stabilit mill kommissjoni u fl-opinjoni tagħna tirrappreżenta wkoll ksur tal-regoli komunitarji fil-qasam ma kienieċ qed tipprovdi il-garanziji meħtieġa dwar l-użu ġost tal-fondi komunitarji. U għal daqstant il-Kommissjoni imblokkat il-loti tal-fondi. L-Italja ippreżentat żewġ rikorsi fil-qorti ta' l-ewwel istanza kontra din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni sabli tissospendit il-finanzi. Għal dak nxaqsam interventi għas-snin 2006 u dan ir-rikors għadhom qed jistennew sentenza definittiva. Il-Kommissjoni hija lesta tikkonsidra mill-ġdid il-sospensjoni ta' kofinanzjament meta is-sitwazzjoni fatwali fil-kampanja timbidel darba dejjem L-elementi li għandhom xaqsmu sabiex nirjati faw il-konfinanzjament se jkunu definizzjoni ta' programmazzjoni b'saħħita ta' settur grazzi għall-istrument tal-pjan ta' tmexxija ta' trattament tal-iskart li tinkludi wkoll l-istwaqif ta' netwerk ta' infrastrutturi ta' tindif, ta' trattament minnaħa u dan kollu brendi kontazzjoni reali u dokumentata u koll. Minnaħa l-oħra u koll noħorġu mit tal-Komitat Speċjali u naddu għat ta' għat ordinarja. U mill-li nista' nifhem l-affarijiet qed jimxu kif suppost dan il-qasam. Issa, għal nċaqsam il-petizzjonijiet, aħna bħala Kommissjoni ma nistawx nindaħlu fid-deċiżjonijiet li jieħdu l-Istati membri dwar impjanti eh, ġodda ta' trattament tal-iskart ma nix dritt nintervjenu fuq fejn jimbnew daw l-impjanti pero dan diment li jiġu rispettati il-regoli komunitari. Grazzi, Signor President. Grazzi lilek, Professoressa Buccella, niftaħ id-dibattitu nibdeblu l Merkis. Uh, thank you, Mr. Chair. Grazzi ħafna, Signora President, grazie, Kommissjoni. Grazzi l awtoritajiet italjani tal-li ġawaw neku tal-li eh, spiegaw il fi tagħhom fis-sitwazzjoni. Għandi xi ftit mistoqsijiet għax irid ngħid illi it-tijaj għadu emmek xorta. Et nisma' illi kampanja issa għanda eh, l-impjanti meħtieġa u anke ħasservi bħala proġett pilota. Imma l-impjanti l-qodma dawn jimxu ma liġi tal-komunità jekk inti jkollok xi ftit impjanti ġodda imma il-qpija mijiet mhumiex konformi, il sitwazzjoni mhux qed tiġi solvuta xorta u allura sermet nixtieq inkun naf eh, x'qed isir fuq din il-ħaġa. Smajt ħafna inizjattivi, inizjattivi tajba u qed nara li hemm rieda tajba li din is-sitwazzjoni tissolva. Hemm ħafna inizjattivi, imma x'in il-koordinazzjoni ta' bejnietom u dawn l-inizjattivi kollha huma koordinati b'xi mod jew ieħor qegħdin ehm, f'paridejn wieħed min qed jagħmel koordinazzjoni. Aħna għandna l-petizzjonanti hawnhekk skont huma hemm awtoritajiet imma ma tantx hemm koordinazzjoni bejnietom skont huma. Ma smajtx ħafna wkoll fuq is-saħħa, tkellimtu ħafna intom fuq l-infrastruttura, pjanti ġodda u separazzjoni tal-iskart, imma fuq il-saħħa ma tantx smajt smajna illi kienem ċertu evalwazzjonijiet u riżultati ta' testijiet u dawn juru l situazzjoni Eh, aktar minn serja bħalissa hemm xi testijiet ġodda li saru minn dak iż-żmien biex juru li s-sitwazzjoni tassew tbidlet sadattant. Eh, L-Onorevole Oken. L-Onorevole Oken. Iva, grazzi. Jena xiftit eh, mistaġba unek, jider illi l-iskart kollu f'dan ir-reġun qed jiġi solvut billi jaħarquh. Mhux daqstant soluzzjoni tajba. Forsi qed timxu ma' direttiva tal-iskart għax hija direttiva dajfa minna nfissa, ġifieri tox qed tiksru d-direttiva imma da mhux mod modern. U tajjeb. Dik hija l-aħħar ħaġa li wieħed jagħmel li wieħed jahra l skart U għaw din l-ewwel li qed tagħmlu li jider. U din hemm mistoqsir il kommissjoni biex naċċerta ruħi li ma jintużawx flejes biex eh, ikunem hemm riċiklaċ. Dan huwa mod primitiv ta' kif qed jiġi trattat l-iskart. Smajt kif intom e, titrattaw l-iskart. Smajt il-intom semmejtu il-medja ta' 22% ma dik hija vera medja baxxa u tafu jekk hemmx skart perikolus hemmhekk x'hemmhekk tkun qed tiksru kull regola li hemm. Bażikament intom eh, qegħdin ribbelt. Mistoqsija l awtorità Italjani allura intom li ġenerazzjoni isuwa bħala mod modern ta' kif titrattaw l-iskart, tistgħu tiżguraw intom illi memx skart perikolus ma dan l-skart u kif qed kontrollaw intomx qed joħroġ minn dan il-proċess ta' ċenerazzjoni. Fid-Danimarka ħna għandna ħafna problemi b'din il-ħaġa. Anke meta nużaw impjanti moderni ta' ċenerazzjoni joħorġu ħafna problemi mill-proċess. Jina skantata ħafna jina sepp għandna nkomplu għaddejn din il-ħaġa dan huwa reġjun msejken. Ma jidirx li l-problemi ġew solvuti hawnhekk. L-affarijiet baqgħu minn waħlin kif kienu u jidru li huma diffiċli li nsibu tarfa. C'è una richiesta da parte Mtalba minnaħa tal-firmatarji għal-intervent għasir ħafna sabiex jiċċaraw xi punti meta għet jis xinu mal-ħinijiet, vera jinaħt illi wieħed biss jista' kellem għal kulħadd u mhux għal iktar minn żewġ minuti. Jekk jittuni permess, nisma' nisma' risposta tagħhom. Il-sur espositu. Ringrazzja lill-Kumitat, il-Kummissjoni anzi, grazzi għal anka fissem il-petizjonanti l-oħrajn, ma s-sibni naħli ktar ħin, N-referenza petizzjoniet kolla li saru, mod partikolari għal dak li ġew mill-ċittadin Ġuljano, Maljano u Aċerra. U hawnhekk mhux qed ninkludu fuq ir-raġunijiet eh, li knem tħassib dwarhom, però fid-dawl tal-affarijiet li smajna hemm bżonn xie xi affarijiet anke fid-dawl ta' l-intervent tar rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea Professor Buccella illi jekk iġabu metu jagħtu rikonoxximent għal eh, xogħol li sar fix-xhur u snin jgħaddew. Għaliex anka fl-aħħar digrit tal-liġi l-Italja Id-dispeċin najdu dan issa smajna klim dwar l-Italja li qed jgħidulna li mhux qed nimxu skont ir-regoli internazzjonali u regoli Ewropej. Huwa veru illi kien rikonoxxut l-applikazzjoni non korretta fuq il-dritt faqvas tal-dwar l-iskart u kol promovejna proċedura ta' ksur kontra l-Italja, Komissjoni Ewropea saħet fuq noqqas ta' netwerk fuq it-trattament tal-iskart, pero kol saffrattant u provajna direttiva kbira t 19 novembru tminja ċe li t-tkellem dwar ġarkija tal-iskartu mill-klim li smajna anka mill-avukat fil-jolija ħadna nota tal-fat li f'kampanja qed ippruvaw jistabrixxu ċenerturu. U fil-ġerarkija dawn eh, mhux inklużi qed nitkellmu fuq ħames impjanti ta' inċenerazzjoni u għalhekk il-fażi ta' prevenzjoni tnaqis u ġbir eh, separat fil-fatt ma ġiex attwat. Fl-istess ħin, dak li tal-liġi illi ġie approvat, mhux qed nirrispondu għal pjan ta' trattament kif supposta l-iskart. Fil-fatt mhux qed ninkludu dak li nsib f'artiklu 28 ta' direttiva qafas il-ġdida, ġveri dak li jandu jinkludi pjan ta' trattament tal-iskart fuq l-impjant ta' aċerra. Missu Eh, ilu jaħdem. Għet nitkellem fuq spiża ta' 370 miljon euro. U għet nitkellmu